ġurnalista, eh, politikanta u president tal-organizzazzjoni Women Journalists Without Chains, kif ukoll koordinatur tal-revoluzzjoni ta' Zazaf fil-Jemeni. Hija waħda mit-tliet eh, nisa illi ser jirċievu dalwaqt il-premju Nobel għal paċi għal ġlieda non vjolenti għas sigurtà tan-nisa u għal paċi. Il-ġimgħa li għaddiet żort it-Turkija fi żjar uffiċjali Irtqajt mal-President, indirizzajt il-Parlament u kelli laqat mal-rappresentanti tas soċjetà ċivili. Tkellimt mal-Patriarka Bartolomu fuq il-situazzjoni tal-Kristjani fil-pajis u eh, provajna